x'nibdu l-investiment lejna. Kollox u jinsab fidejna da stant. Grazzi tal-attenzjoni. Mr. Commissioner. Grazzi ħafna Sir Kommissarju, issa ħana laq dan id-dibattitu l-votazzjoni ħassira għadha fil-nofsija. Nadu issa punt li jmus fuq l-agenda tagħna dan huwa rapport ta' Mirosla Franzdorf. Aspetti ta' kummerċ ta' sħobija tal-vant. Nibda l-ewwel berba minuti rapporter Sir Ransdorf fidejk. Grazzi President. Jina l-ewwel nagħti nixtieq ngħid grazzi mill-qalb lil daw kollha l-iżis kollegi u rappreżentanti tal kummissjoni ta' sem li ħadu fi diskussjoni aktar bil-lejl illum. Mela, ħan itħol fuq il-punti u l-nin tal-rapport, għonek għadin niprofaw għan nipromovu u nsaxħu. L-istat ta' dritt soċjetà ċivili f'dawk il-pajjiżi rispettivi tal sfobija tal-vant. Għan ħdimna fl-imkien u ħajjina 142 emenda Inaxina konna ħarġu kompromessit. u fl-ħar minuta u koll inaxina u kompromess mal-kollegi mill-gruppi ta' Soċjalisti Demokratiċi li ħajja emendi orali kena s-sur Kutax fissem Is-Soċjalisti Demokratiċi li ħejja zewċ emendi illi huma aċċettabbli għalija m'għandi l-ebda problema biex naċċetta dawn iż-żewġ emendi u ngħidilkom għalfejn. Il-CFTA hija għodda importanti ħafna din iż-żona ta' kummerċ, din żona ekonomika. Iżda nimmaġina li jeżistu wkoll strateġiji oħra ta' kummerċ. Għalhekk kien favur proposta minkejja l-fatt illi tresqet fl-aħħar minuta fir-rigward tal-Ġorġa dan huwa suġġett ieħor illi ippropona is-sur Kutex fis-sem l-SND. Il-ġorġi ġiet akkużata għal ksur ta' drittijiet ta' tfal. It-tfal kienu għadin jiġu mħadma. Però ma naqrab evidenza pubblika ta' dan. Il-protezzjoni ta' tfal u drittijiet tagħhom hija l-ewwel priorità għalija u għalhekk jiena m'għandi l-ebda problema laqas li naċċetta din l-emenda jew emendi oħra preżentati mis-Sur Kutax. Il-President tal Sur Sark huwa ħabib kbir tal-Istati Uniti tal-Amerika u ġimil u hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Forsi tiftakru meta ġi hawnhekk kundirizzana b'diskors fil-Parlament, Ġifiri. Bażikament, dak kollox fuq ir-rapport kull ma xtiqnajt ngħid issa li id-diskors parlamentari jkun bħad dublett tan-nisa tul biżejjed biex ikopri s-suġġett, ma qasir biżejjed biex biex jipprovoka l attrazzjoni Jina naf li minix eh, kapaċi pero nilħaq din il-mida tant ideali. Grazzi ħafna sur Rensler fis-sena dwar kedġ tiegħi. Għan erba salbi tal-kelma. U nibda bis-sur Mikalski. Grazzi President, Sinjuri. Jiena tassew kontent illi illum għandna l-opportunità niddiskutu da' suġġett fir-rapport mat ta' elementi importanti bħal pereżempju ir-Russja Il-rapport jgħid li Russja kienet kontra negozjati li jista' jkollhom riperkussjonijiet negattivi ħafna Hemm informazzjoni oħra fuq il-pajjiżi varji li għandna hawn xi pajjiżi bħal pereżempju l-Ġorġa fejn is-sitwazzjoni hija xi ftit aħjar pajjiżi oħra fejn bħal Belarusja fejn is-sitwazzjoni hija daqsxejn qar. Importanti għalhekk din tip ta' kooperazzjoni flimkien mal-kooperazzjoni politika u soċjali Unija ħaġa li rridu intuwa importanza. Ja, l-iktar ħaġa importanti ċar li jkun dil kooperazzjoni bejn l-istati. Grazzi ħafna għaddu sta signora Tikaw. Grazzi, Sur President, Signor Kommissarju. Nemmen illi hemm bżonn nikkonsolidaw is-sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u l-ġirien tal-Vant speċjalment dak għandu x'jaqsam mal-industrija, l-SMEs, ir-riċerka, l-iżvilupp, l-IT, it-turizmu, trasport. U nilqaw kolli li għadin nitkellmu dwar il-Moldova fi trattat kostituzzjonali tal-enerġija x'dan għalejn li l-Unjoni Ewropea tikseb il-miri tas sikurità tal-enerġija tagħha u tħejjeb u ttejjeb ukoll relazzjoni ma dal-pajis, ikun relazzjoni jaqwa ma l-Ukrajna u kol f'da settur għandu jkun hemm proġetti komuni sabiex naġġornaw u ntejbu l-infrastruttura enerġetika. Inħedġu ċi kummissjoni sabiex tħejji strateġija Ewropea għal reġjun tal-Baħar l-Iswed meta wieħed iqis kemm huwa importanti anki fiħdan din il-politika tal-vant tal-Ewropa l-Bahar l-Iswed għandu potenzjal enormi enormi għas-sigurtà diversifikazzjoni tal-fornitura tal-enerġija. Grazzi ħafna sena Diessu Xikerski. Grazzi ħafna, President. Sinjur importanti għall-Unjoni Ewropea illi nappoġġaw il-ġirien tagħna fil-vant u li nappoġġaw ukoll aspirazzjonijiet Ewropej billi nħeġġuhom jintegraw fl-Unjoni Ewropea, jinħeġġuhom jimxu lejn integrazzjoni politika u ekonomika. Jekk nikkoperaw ma' dawn il-pajjiżi, speċjalment irridu eh, nisħu l-vantaġġi li jistgħu jiksbu ma' mill kooperazzjoni mana fil-kummerċ. Bħalissa l-Unjoni Ewropea għandha kriżi ekonomika u qed toħloq issa strategija ġdida għall imsieħba fin-nofsinhar għalhekk dan l-isfond naħseb illi għandna nilqgħu bi pjaċir. Dan il-ftehim ġdid mal-Ukrajna illi ma kienx faċli l-wieħed jilħu. Is-Sinjora Bazescu, grazzi ħafna, President, il-liberalizzazzjoni progressiva tal-kummerċ mal-pajjiżi fis-subija tal-Vant hija konsekwenza naturali ta' kooperazzjoni politika tagħhom. Dan jista' jkollu rwol ewlieni għall irkupru ekonomiku għal riformi demokratiċi kif ukoll għas-sikurtà enerġetika. Dal-isfond jiena neħeġġeġ il-Kummissjoni sabiex tippreżenta strateġija Ewropea għal baħar l-iswed mill-aktar fis. Nisħaq kemm importanti illi il-pajjiżi ta' sobija tal-vant nintegrawhom fl-infrastruttura tal-enerġija. Aħna bħala Rumanija konna attivi ħafna f'dan il-qasam ħadna semmu ukoll fil-trasport tal-gas mill-Azja ċentrali li għaddew mill-Ġorġa u anke mill-Baħar l-Iswed. Kien hemm ukoll xogħol biex nikkonsolidaw il-pontijiet il anki fuq il-xmajjer. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss, President, meta nitkellmu dwar l-sħubija tal-van taħna jisna rridu narmu li l-imsieħba taħna kif rridu jmexxu l-pajjiżhom. Però il-potenzjal ekonomiku ta' kooperazzjoni taħna jisna maħnix jirnexxina nattivaw. L-iktar imsieħeb importanti fil-vant hija huwa l-Ukrajna. U għalhekk hemm bżonn ta' kooperazzjoni ma' dan il-pajjiż għax dan jista' jwassal biex jagħti spinta ekonomika importanti lill-Ewropa jidu niprovaw ntibu soluzzjoni għal problemi tal-viża bla dubju li jekk jiġri dan ikun hemm ħafna ċittadini tal-Ukrajna li l-estri jiġu fin-nofsinhar tal-Ewropa, l-Italja u Spanja għax huma jixtiequ kieku jżuru daw il-pajjiżi bħala turisti dan imbagħad magħhom iġibu aktar impjiegi għal dawn ir-reġjuni tal-Ewropa mill-banda l-oħra minħabba illi hemm klassi medja konsiderevoli fl-Ukrajni u ma jkunu wkoll jistgħu jippermettu li jixxu prodotti Ewropej imbagħad. Hemm ħafna ostakli bħalissa m'għandhomx aċċess għal dal prodotti iridu nneħħu l-ostakli u nappoġġaw il-kummerċ. Grazzi ħafna sur Paxka u issa biex nikkonkludi ngħaddi għal Kummissarju Kallas. President, Onorevoli Membri, Huwa ta' pjaċir li l-lum niddiskuti maħkom dawn il- ehm, l-aspetti tal-kummerċ ma' l-imsieħba tal-vant. Nirringrazzja l-rapporter tal-inizjattiva U bħal daw kollha li tkellmu f'din id-diskussjoni kostruttiva fit-test nirringrazzjahom ukoll. Unek għedin nitkellmu mhux biss fuq kommerċ ta' prodotti ma' anke kooperazzjoni ta' oqsma relatati oħra bħal pereżempju investiment, protezzjoni, il-streamlining tal-proċeduri ta' dwana, naqsu l-ostakli għal kummerċ u nitrattaw kol regoli per eżempju sanitarji fitosanitarji fost oħrajn. Daw l-aħħar xhur kienu żminijiet importanti ħafna għal relazzjonijiet kummerċjali mal-imsieħba tal-Vant. Id-DCFTA ma l-Ukrajina issa tlestiet f'Diċembru u iż-żewġ naħat ħaj komplu jimxu sabiex it-testa DCFTA jiġi eh, jibda jaħdem fis-16 ta' Lulju ġara darba ir-reviżjoni legali attwali tat-test tkun finalizzata. Issa sa l-Ukrajna biex toħloq il-kondizjonijiet politiċi ġenerali li jippermettu illi huma jiffirmaw u jirratifikaw da test fil-kwalunkwe każ jiena nixtieq ngħid illi kien hemm eh, l-applikazzjoni provvizorja ta' dan it ftehim ta' assoċjazzjoni u għalhekk il-dispożizzjoni ta' CFTA qabel ma jiġu firmat il-ftehim ta' assoċjazzjoni u qabel ukoll ma l-Parlament ikun tal-opinjoni tiegħu. L-ewwel parti tas-sena kienet importanti wkoll biex naraw progress bilaterali mal Moldova l-Ġorġa u l-Armenja dan huma tliet imsieħba illi magħhom il-negozjati ta' DCFTA inbdew ukoll. In-negozjati imxew tajjeb bis-saħħa tal-proċess preparatorju dettaljat li kellna f'daw l-aħħar snin. Issa importanti li matul in-negozjati kollha ir-riforma li nbdiet matul il-fażi preparatorja tinżamm. Il-negozjati ta' DCFTA huma biss il-bidu ta' proċess twil ta' riforma. Mal-Belorussja l azerbajġan il-Kommissjoni ħatibqa' timxi fuq aġenda simili hekk kif kellha ma' imsieħba oħra tal vant tal-Ewropa. Kummissjoni però jidrilla illi Meta wieħed iqis ir-riformi bażiċi tal-lat ta' kummerċ ta' dawn il-bsieħba huma importanti sabiex intejbu l-aġenda tal kummerċ. Tiċċa se dawn temi ta' kummerċ għandhom jiddependu fuq il-kapaċità reali tal-imsieħba tagħna biex jimplementaw b'mod effettiv il-kondizzjoni ta' DCFTA. Sfortunatament l-Azerbajġan u l-Belarus bħalissa ma jirrispettawx dawn il kundizzjonijiet u laqas m'għandhom din il-kapaċità. Nisħaq però li relazzjonijiet bilaterali tagħna mal-imsieħba tal- l-Ewropa tal-Levant ma nistawx nifirdu għam il-kuntest politiku aktar wisa li fiħu ma jaħdmu dan huwa messaġġ illi japplika għal ġirin tagħna kollha kemm huma. Nixtieq nfakkarkom ukoll li dan huwa f'konformità mal-prinċipji bażiċi tal-sobija tal-Vant illi skontu di CFTA hija parti integrali mill-ftejma ta' assoċjazzjoni aktar wiesa u għalhekk ma nistgħux inqisuh waħdu. Il-Belarus ħadet sem biss fil-lat multilaterali tal-subja tal-Vant. President onorevoli membri, jiena nemmen li rapporti li ħejja rapporter sur Ransdorf jirrifetti sewwa l-fatt li l parlament Ewropew u l-Kummissjoni għandhom l-istess regoli fuq relazzjoni ta' kummerċ mal l-sieħba tal-vant. L-emendi li ġew proposti kif ukoll l-appoġġ kbir li jeżisti għall-appoġġ noħodhom bħala prova oħra l-impenn tal-Parlament illi jkompli ikollu rbit aktar mill-qrib u impenn aktar mill-qrib ma' dawn il-ġirien tal-Vant. Ir-rwol tal-Assembleja Parlamentari tal-Euronesk kienet ukoll ta' appoġġ kbir f'dan ir-rigward il-Kummissjoni niċċertakom taqbel bisħieħ għal bżonn li nippromuovu aġenda ambizzjuża ta' kummerċ biex inwaslu riforma mal-imsieħba tal-vant tagħna illi jaqsmu wkoll irrida li din l-aġenda mexxu għal qudiem. Ilkoll nafu li dinha mhix tkun biċċa xogħol faċli għalhekk hemm bżonn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni jkomplu jaħdmu f'kooperazzjoni mill-qrib. Grazzi. Grazzi sur Kommissarju. U ħana dan id-dibattitu issa il-votazzjoni s-sirada fin-nofsija. Naddu issa għall-aħħar punt fuq l-agenda tagħna tal-lum. Hawnhekk ħan